Inkomplu bis-sessjoni tal-Parlament. Sessjoni li kienet interrotta fit-tlieta ta' Lulju. Das Protokoll der Sitzung vom 3. Juli ist verfügbar. Il-minuti ta' sessjoni ta' tlieta ta' Lulju huma disponibbli. Jekk għandkom xi kummenti tistgħu tagħmluhom. Ma jidirx li għal-kas għal daqsnant naddottaw il-minuti.